dibattiti fuq każi ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem tal-prinċipi ta' demokrazija u tal-istat ta' dritt. L-ewwel neġġ taqt nibda nagħti l-kelma li rapporter is-Sinjura Xake. Fil-nar uh, il-bidu ta' sena ortodossa kien hemm attakk fl-Eġittu u uh, dan jurina kemm għandna bżonn ta' rispett għal minoritajiet fl-Eġittu. Ma nistgħux naċċettaw uh, nuqqas tal-ħelsien fejn tidħol il-reliġjon. Hemm il bżon li nirrikonċiljaw is-sitwazzjoni permezz ta' dibattiti miftuħa. In-nies li jkunu jafu li l-ħelsien taħħom, il-libertà tagħhom hija garantita għanna sistema fej l-istat u r-reliġjon huma miġbura fl-imkien fil-governanza liġijiet ta' emerġenza fl-Eġittu ilhom fisseħ ilhom li daħlu madwar dawn l-aħħar 20 sena fl-emmek. Huwa diffiċli ħafna li wieħed jifhem u jaċċetta illi madwar 30 attivista u protest u demonstranti ġew arrestati meta dawn kienu qed uh, jesprimu il-solidarjetà tagħhom ma' dawk li kienu maqtula. Interferenza minnaħa tal-gvern uh, Eġizzjan fil-espressjoni uh, tal-ħelsin u tal-kelma eh, ġewwa l-Eġittu. F'ħafna każijiet l-argument li wieħed irid iżomm l-ordni pubblika qed ikun abbużata sal mill-2008 l-Eġizzjani huma eh, f'pożizzjoni li jkollhom linja telefonika, però eh, il-sistema mhix daqstant libera. Anka l-sistema tal-Wi-Fi u l-ħlas marbut maħħa tiwasal għal kontrol minnaħat tal-gvern. Il-Kostituzzjoni Eġizzjana tajt li l-ħelsin tal-espressjoni u tal-opinjoni garantita kull individu għandu id dritt illi jesprimi l-opinjoni tijaw permezz tal-klim jew tal-fotografija fiħdan il-liġi. Il-kritika hija importanti għall-infrastruttura jiena nħeġġeġ il-gvern Eġizzjan illi iżamlura milli ifixkel il-libertajiet uh, fundamentali ir-reliġjon m'għandix tintuża bħala arma sabiex tkun ta' oppressjoni fuq in-nies u tillimita l-espressjoni tagħhom. Meta dawn il-ħelsien fundamentali kunu protetti min-naħa tal-Kostituzzjoni, meta dawn il-livelli kollha tal-liġi jkunu qed jaħdmu mod tajjeb, ikun possibbli li jkun hemm din il-ħelsien veru fl-Eġittu.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 Il-biraħ kien hemm ċertu situazzjoni oħra li xtaqt insemmi, di mhix aċċettabbli u diffiċli aħna rridu naħdmu sbissessa biex nġibu dawk li huma eh, ħatja dim il-ġustizzja. Mijiet eh, ta' eh, kristjani kunu maqtula matul is-snin fil-Vjetnam, fil-Korea ta' fuq, fil-ċina u dan seħ ta' kuljum dawn l-attakki għat iżidu fil-attakki tagħhom. Hemm bżonn li neħdu passi urġenti, irridu l impen ta' kulħadd sabiex nibdlu din il-klima ta', ta immibeda reliġjuża. Aħna rridu anka nħeġġu it-toleranza għad-diversità L-Ewropa hija familjar ħafna bit-traġedja tal-gwerrer għal sekli sħaħ kena eh, ġlidiet gbar bej il eh, reliġjoni differenti biex ma nsemmix anka l-Holocaust. Irrid ikun hemm leġiżlazzjoni globali u irridu naraw jekk hemmx liġijiet ta' persekuzzjoni għal l-insara jew nkella għal minoritajiet oħra. Fej aħna naraw dan id-dritt għal ħelsien reliġjuż irridu naraw li verament fil-prattika dan ikun qed isseħ. Dan id-dibattitu jista' jkun opportunità sabiex aħna wkoll irasqu proposta li jkun hemm rapport mingħata tal-Parlament Ewropew fuq il-ħelsien reliġjuż madwar id-dinja. Grazzi ħafna. Is-Sur Mauro għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Il-ħelsin eh, reliġjuż huwa suġġett ta' din ir-riżoluzzjoni u mhux qed nitkellmu dwar ikkruċjati jew li nippruvaw inwaqgħu xi tip ta' gvern. Però illum fid-dinja jekk wieħed jemmen uh, fi Kristu jista' jkollu jingħata xi tort jew kellha jkun diskriminata xi kollu fidi differenti minn ta' ħaddieħor. Naqblu li hemm problema dwar il-ħelsin reliġjuż u li hemm bżonn li nittrattaw anke mal-komunità internazzjonali Jiena nishtiq li l-Konsill u l-Kommissjoni kif ukoll anke rappreżentanza għalja għal politika barranija li jagħtu importanza għal din is-sitwazzjoni għal minoritajiet fosta mal minoritajiet insara. Hemm numru ta' inizjattivi li jistgħu jittieħdu sabiex jippromovu d dialogu rispett bil-komunitajiet li anka jkun hemm l-awtoritajiet reliġjużi li jmexxu l qoddim it-toleranza u li evitaw eh, sitwazzjonijiet ta' mibeda jew vjolenza. Grazzi ħafna Sur Mauro. Naddu issa s-Sinjura De Kaiser. Grazzi Sur President. Dak li ġara fil leġittu bla dubju seta' sarban doħra. Karozza rib knisja tal-Kottiċi tispara fuq in-nies, qatlu eh, nis komuni u l-Pulizija, l-Prokuraturi Ġenerali iddeċida li tlet akkużati ta' dak li ġara fagadi ser jitresqu qudiem il-qorti turġenza mixlija bi til premeditat. Ħafna drabi jkun hemm eh, it-tilwin bejn il-komunità Eh, nisranija u dik musulmana u l-knejs jispiċċaw issa keġġati u misru iż żida tal-intolleranza u l-fanatizmu eh, reliġjuż qed jipperikolaw il-libertà ta' konvenzjoni ta' dak li jkun ikunx religjuż jew agnostiku kullimkien madwar id-dinja li qed jikkontra l-minoritajiet u miex insara musulmani u lut kullimkien jisiru, kullimkien madwar id-dinja, nisa u rġila lajċi ikunu assassinati jew jixteħtu l-ħabs għax ma ma jimxux marriti id-dogmi jew il-pratiċi reliġjużi li ikunu komuni hemmhekk bħala persuna lajka jiena nappoġġa bisħieħ din ir-riżoluzzjoni li hija sejħa għat-tolleranza u mhux biex nixtħu eh, xi teba fuq l-Eġittu u l-Malazja nixtieq infakkar il- dmir li stati garantixxi l-libertà eh, tas soċjetà ċittadini tiegħu. Li jkun hemm struttura aħjar biex tkun tista eh, tipprevali diversità huwa hekk biss li aħna nkunu nistgħu niffavorixxu dialogu eh, bejn il-komunitajiet. Grazzi ħafna. sur Legutko għal-minuta. Sur President, Signora Kommissarju. L-informazzjoni dwar il-vjolenza kontra l-insara fl-Eġittu u l-Malazja hija biss il-ponta tal-problema. Hemm tliet punti li nixtieq inqajjem l-ewwel nett l-insara qed jisfaw il-vittmi ta' vjolenza kera f'ħafna pajjiżi fid-dinja mhux f'dawn it-tnejn biss. It-tieni nett l-insara saru l-aktar eh, grupp reliġjuż ipperseguitat fid-dinja. In-numri jġbu l wara widnejk. Miljuni mux eluf jew miet eluf fem tiletnet ir-reazzjoni tas soċjetajiet Ewropej, tal-gvernijiet Ewropej u tal-Unjoni Ewropea sissa ma kienux sodisfaċenti. Kienu eh, dajfa l-ġwejda u politikament eh, korretti jew ebda rezoluzzjoni eh, ma jew ebda reazzjoni ma netat. Għanna naġixxu b'mod sat, sot għax inkella jekk dawk li jippersegwitaw l-insara jibdew jaħsbu li għandhom il-barka ta' ċitatana tagħna u tassew rridu li jiġri hekk. ħafna l-minuta u nofs naddu għas-Sinjura Awtala. Grazzi ħafna, Sur President. Ja kondannabli illi hemm daqstan konflitti differenti madwar id-dinja illi l u huwa fir-reliġjon u rritnajt ngħid f'dan il-kontest illi hemm ħafna tendenzi fundamentalistiċi madwar id-dinja bl-insara musulmani u l il buddiżmu xaktarx Eh, huwa wieħed mir-reliġjoni li m'għandux dawn it-tendenzi fih. Huwa importanti iżda li l-Parlament Ewropew jieħu pożizzjoni fuq dal kwistjonijiet kull darba li ġrajt violenti bħal dawn isseħħu bejn komunitajiet reliġjużi. Ma dan kollu nixtieq ngħid illi l-bieraħ sirna nafu illi 33 attivisti ta' drittijiet tal-bniedem ġew arrestati waqt li kienu qed jappoġġaw lil insara kottiċi illi huma msemmija f'din ir-reżoluzzjoni. Nixtieq ngħid lill awtoritajiet Eġizzjani illi din ħaġa li rridu narawha illi huma m'għandhomx iżommu n-nies milli jaqbżu għal xurxin u għanna nitolbu illi taħt ebda kundizzjoni dawn in-nies m'għandhom jinżammu il-ħabs. Ovvjament din is-sitwazzjoni li ġara kien illi dawn it-33 attivist ġew trattati b'mod inumat waqt li kienu fdet fid detenzjoni Nittama li l-Parlament Ewropew fil-ġejjini dejjem jagħti attenzjoni l-kwistjonijiet differenti li għandu xaqma reġjonijiet oħra u kol mux bizni nifukaw fuq l-insara. Grazie ħafna għandu sa gruppi politiċi nibdew bl-EPP għal minuta sur Possilt. Sur President, it tun n-nezija u l-Malazja għandhom tradizzjoni twila ta' tolleranza. Tunko Abdu Aman u l-President Sadat tkellmu hawnhekk fil-Parlament Ewropew kienet eh, manja karta din tal-koeżistenza bejn l-insara u l-Musulmani. U aħna rridu niżguraw allura li nejn u l-gvernijiet tal-pajjiżi biex iġildu kontra l-fundamentalizmu reliġjuż u daw l-attakki u rridu nejnuhom. Bħala Ewropej, aħna għandna dmir li nagħmlu din il-ħaġa għax fil-parti kbira aħna f'kontinent nisrani u għanna dan id-dmir nitkellmu fissem insara oħrajn madwar id-dinja. Meħi għamil dajk ma namlu xaħna, pero xtaqt nitkellem fuq il-ħelsin ta' twemmin il-nifsu. Nixtieq ringrazza fil-fatt il-Gvern mal-Azjan għax ir-rew il-Prim Ministru ħadu pożizzjoni ċara f'jannar fuq il-kwistjoni u nittamaw illi taqtija li qed jagħmlu huma tirnexxi biex ikun hemm tolleranza reliġjuża li kienet u għada rispettata b'mod ċar f'dan il-pajjiż u fl-Eġittu l-Tunizija u l-Malazja nixtiequ li naħdmu magħhom fuq dawn l-affarijiet bħala pajjiżi sħab li nistgħu nitkellmu magħhom mod miftuħ fuq drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna fl-isem li sijar is-Sur Vandalen għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President il-ħelsin ta' twemmin huwa parti eh, ewlenija mid-drittijiet tal-bniedem hemm xorti ħażin qed naraw li fatta pajjiżi fejn jiddomina l-Iżlam l-insara qed jiltaqgħu ħafna problemi dan huwa l-każ fl-Eġittu l-insara ortodossi kopti imma wkoll eh, reliġjonijiet oħra bħal pereżempju l-lut huma oppressi l-Musulmani li jikkonvertu għal reliġjoni sranija jiġu oppressi wkoll id-dokument tal-identità tagħhom jibqa' jgħid li huma Musulmani għax ħadd ma jista' jikkonverti. Imma matul dan l-aħħar snin il-vjolenza fuq eh, l-insara kottiċi żdiedet. Kien hemm eh, ta' vitmi f'xi mit attentat li sar relazzjoni hija dajfa, tliet persuni ġew arrestati, imma il vjolenza qiegħda tiġi moħbija. Nagħmel sejħa li kull kummissjoni sabiex niftħu l-kuntatti mal-Eġittu sabiex il-gvern jibdel it-tattika jekk jirrifjuta naħseb dan għandu jkollu konsegwenzi fir relazzjoni bilaterali tagħna mal-Eġittu. Grazzi ħafna lis sur Vandales għal GUENGL is-Sur Higgins. Grazzi ħafna Sur President daw kollha li huma eh, importanti għalihom id-drittijiet demokratiċi u l-ħelsin ta' twemmi jikkondannaw l-atlaq li l-qtil tal-insara fl-Eġittu u anke l-isparar li kien hemm eh, fil-knejs fil-Malazja għamna naraw ukoll attakki li qed jiżdiedu kontra l-minoritajiet religjużi fl-Ewropa nifisa u nikkondannaw eh, din il-ħaġa it-tmexxija ta' aqsam ifret u ir-regola edha tintuża fil-Malazja. Eh, Ipokrezija fil-Malazja, bil-klim jgħidu li huma ħaġa maquda wa nazzjon maqut imma mbagħad minn wara l-kwinti qed jagħmlu eh, differenzi. Palma ġara wkoll fid-deċiżjoni ta' Lajolla. Il-Malazja hija l-aktar soċjetà mhix ugwali fix-xlok tal-Asja. Sfruttar fuq il-post tax-xogħol, id-drittijiet trade unionistiċi huma limitati. L-isfond ta' f'dawn iż-żewġ pajjiżi i inġustizzja soċjali għax eh, hemm qabża kbira bejn eh, eh, il-ħaddiema u bejn dawk illi għandhom il-ġid fidejhom. Grazzi ħafna, is-Sur Van der Stop. Grazzi ħafna, Sur President. President il-bira fl-Olanda kien hemm proċess politiku orrendi li beda kontra il-kap tal-partit tagħna Hert Velders bħala kap tal-partit għal-libertà tal-Olanda. Ġi mhix li dan għax dan tkellem mod miftuħ tax-xelluk qed jakkużawh għax qed iġielet kontra eh, din il-mewġa faxxista tal-Iżlam il-komunitajiet insara lut u oħrajn fl-Ewropa qed jiġu medda u ħafna deputati fl-Ewropa qed jintradmu minn dan it-tsunami musulman, l-atti barbariċi li saru fl-Eġittu fil-Malazja u f'passijiet oħrajn anke fin-Niġerja huma prova ta' din l-ideoloġija faxxista li l-Islam qed imexxi fil-pajjiżi musulmani dak li mhumiex musulmani jiġu maqtula jew assassinati. Din dan kollu ġej mill-ideoloġija. Jitlob ir-rispett, titlob ir-rispett l-ideoloġija imma ma tagħti ebda rispett. jina qed niġġieled mal-partit tiegħi biex eh, ma jkunx hemm Islamizzazzjoni fl-Ewropa u l-koll intom mistiedna biex tissieħbu magħna din it-taqtija. Grazzi ħafna. Nandu issa l-kallima l-oħra għal-minuta is-sur Kaxmarek. President, Sinjura Kommissarju, Sinjuri. Hawnhekk fil-Parlament ħafna drabi nitkellmu dwar ħafna uh, eh, fobjas differenti bħal pereżempju l-xenofobja, l-omofobija. Imma dawn iż-żewġ każijiet mux kolla, eh, mux ma jirreprezentawx il-mibeda kolla li jem, jem il-fobja tal-insara u koll. U din tħalli konsegwenzi traġiċi u għallura ħafna drabi. Ikolna kazijiet u dimna ta' ksur ta' ġittijiet tal-bnidem madwar id-dinja. Rridu eh, nitrattaw kazijiet eh, ta' ksur ta' dirti tal-agnostiċi, però anke kol tal-insara. Nerġu nagħmlu ħax il-ħelsin ta' twemmin huwa wieħed mis-sisin tal-Unjoni Ewropea u allura għanna għandna nkomplu nikkundannaw kull xorta ta' aggressjoni jew intolleranza fuq il assisin Il-vjolenza hija verament ħaġa kera u nkomplu nġildu grazzi ħafna l-sur Kazmarek. naddu issa għassur sur Ximanski għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Sinjuri. Il-ħelsin ta' twemmin huwa dritt imsemmi fil-konvenzjonijiet internazzjonali il hemmhekk għal aktar minn 50 sena, imma għal ta' snin rajna mewġa ta' mibeda reliġjuża fil-parti kbira kontra l-insara. Il-komuniżmu li kien kontra l-insara issa ħapostu l-Iżlam l-Eġittu l-Malazja ta' parti garantixxu l-ħelsin tal-twemmin imma da mhumiex qed jiġu mħarsa dawn id-drittijiet. L-Unjoni Ewropea għandha għodod ġodda fil-politika barranija u għandha tipprova allura tużhom biex tiġilet kontra din il-kristafobja li hija l-bażi ta' ħafna attakki qed isiru fuq l-insara. Għalfejn aħna mhux qed nikkonsidraw aktar azzjonijiet f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Is-sur Sanni kal-minuta. Kommissarju President. Jina nishtiq nappoġġa dak li għal is-sur Provera, iġifiri, għandu jiġi nfassar rapport fuq il-ħesin ta' twemmin. Nfakkarkom illi qabel ftit jiena flimkien ma' sur Mawra ressaqt proposta biex jitfassar rapport fuq x'qed jiġri mill-insara. Il-batija qed jgħaddu minna f'pajjiżi fejn huma f'minoranza. Madankollu, korpi rilevanti tal-Unjoni Ewropea ma appoġġawx din l-idea. Ir-reżoluzzjoni tagħna hawnhekk għandha tkun waħda espliċita. Irridu nirreaġixxu għal dak li qed jiġri lil insara sħabna mod partikolari f'każ ta' ksur violenti ta' drittijiet tal-bniedem. Hija b'attenzjoni kbira li jiena rajt litra mill-ċer tal-Assembleja Popolari li ġiet indirizzata lill president Buzek u flittra intqal li id-drittijiet tal-kottiċi ser jiġu mħarsa. Imma di ħaġa jien ma nistax inniżilha u nemminna li, li minnu hekk ħajsir Grazzi ħafna. Is-Sur Czarneski issa għal minuta. President Sinjuri. Għamli biex għetgħalmu bizdwar l-ġettu malazja il-Sudan, il-Nigeria u pajizi oħrajn fl-Afrika jitlu għawna kan xi pajizi fl-Azja u xi soċjetajiet illi l-insara jitrattawhom bħala ħaġa li ma jridu għom xemmek jew bħala edewa. Ejja najdu għak fini. Aħna qed nippruvaw ma narawx il-problema, qed vitawa. Hija problema eh, tassew. Fl-Ewropa eh, nisranija għanna l-wirt tagħna, għanna nitkellmu bleħen qawwi u għanna nammettu b'mod il li aħna ħatja. Għamilna id-nup ta' negliġenza fil-mandat li kellna qabel ftit ġimatilu kundannajna u għakandu jkun L-attakki u il-persekuzzjonijiet tal-minorita musulmana fiċ-Ċina mbaċi gruppi politiċi kienu kontra emendi li għamilna għax hemm ukoll Eh, il-minoranzi insara li qed jiġu persegwitati fi ċina ġifi ma nistax naqbżu għal xi reliġjonijiet u oħrajn nwarbuhom. Grazzi ħafna Sinjura Korola. President, hemm ħafna informazzjoni ġej minn ħafna postijiet fuq il-vjolenza fuq l-insara fl-Eġittu u l-Malazja. Fuq il-Malazja nuri tħassib eh, tiegħi fuq din il-vjolenza f'pajjiżi li tradizzjonalment kien wieħed moderat u tolleranti. Tini net nishti najt illi xoll li sar minn NGOs islamiċi u għawihet tajjeb u ta' eżempju biex tixxerret it-tolleranza. Il-Prim Ministru tal-Malazja għajan din il-kwistjoni fuq il-kelma Alla u din għanqlet ħafna kwistjonijiet. l si ikkundannaw is-sitwazzjoni hija ħaġa ta' sfortuna li din ma sajniex insemmuha fil-rezoluzzjoni għax m'għandniex biżejt żviluppi pożittivi f'din il-Kamra. Għandna nirringrazzjaw il-Musulmani wkoll meta hemm raġuni għalfejn nirringrazzjawhom. It-toleranza reliġjuża tiġi u quddiem minn kulħadd kemm il mexxejja u anke mill-poplu eh, komuni. U fejn naraw sinjali tajba għandna ngħinuhom. Grazzi ħafna, is-Sur Bodis. Grazzi ħafna, Sur President. Latti ta' eh, Fezwessuri fanatiċi qed joqtlu l-insara fl ġittu ma nistawx inwaħluhom kollha fuq poplu sħiħ u fuq il-gvern kun inġusta jekk eh, aħna lill-Eġizzjani u lill-Eġittu nagħtuha meħtija ta' dan il-massakru tal-wax illi minn wet u is-saħħa ħajjiġi eh, ġudikat. Lat ta' xi kriminali u l-potira ta' pajjiż ma ġux inħawduhom flimkien, ma ġux inħawdu l-fanatiċi u ġens sħiħ. Fil-fatt, L-insara kottiċi tal-Eġittu u eh, ċittadini eh, eġizzjani u musulmani jekk aħna noqogħdu nagħmluha f'pika flimkien qed nagħtu argumenti li l-estremisti li qed jippruvaw l-insara eh, li hemm fil-vant qed jipinġuhom bħala aġenti tal-punent. Grazzi ħafna Sur Tokes. Chairman, dear President, kollegi, jogvédő aktivistát tartóztattak. Xifti ġranet ilu l-autoritajiet eġizzjani arrestaw numru ta' difensuri ta' drittijiet tal-bniedem dawn in-nies. Kienu marru f'Naga Hamadi biex jiddefendu lill Kristjani Kottiċi. Uħut mir-rappreżentanti tagħhom inqatlu brutalment fil-miliet. L-awtoritajiet ippruvaw jagħmlu xi ħaġa kontra l-vjolenza fuq il-Kristjani Kottiċi. Imma Anki fil fatt l-Istati Uniti tkellmet kontra dan nafu li kristjani l-hom fl-Eġittu Adam u Eva, prattikament. U ilhom sekli sħaħ jiġu oppressi. Għalhekk il-komunità internazzjonali trid tkun deċiżiva biex titkellem favorihom tiddefendihom. Grazzi Sur Tokas, s kollegi għandi tmin persuna li għadin jisolbu biex jitkellmu taħt KHDI f'nofsinhar għandna l-votazzjoni ġifieri nistanħalli biss erba' minnkom jitkellmu. U ħanati wieħed ikellim minn kull grupp politiku għalhekk għal minuta issa għandna s-Sinjura Samorska. Dziękuję, e, że sa tu znowu upozorniuje na poruszowanie swobody wyznania w niektórych... Nishtiq. Nirringrazzja. Nirringrazzjakom għal fatti li reġa' għadin niskelmu fuq il-libertà reliġjuża fil pajizi Issa jew minħabba nuqqas fl-Unjoni Ewropea jew minħabba li ma konniex xibsim bizzejja, il-fatt jibqa' illi għatem dawn il-problemi fil-Malazja, fl-Eġittu, kristjani għadin jispiċċaw, jitkaċċew minn djarhom, jinqaflu fil- knejjes jinqatlu u mhux f'da pajjiżi biss anke fl-Indja fil-Pakistan il-Kristjani jiġu persegwitati minn estremisti. U nitlob għalhekk li d-delegazzjonijiet kollha fil-Parlament Ewropew biex jużaw il-possibiltajiet kollha li għandhom għad dispożizzjoni tagħhom għal tolleranza reliġjuża. Grazzi istanna l-Sur Rep. President, jiena mħazba ħafna dwar is-sitwazzjoni reliġjuża il-Kristjani Koptiċi huma minorità minoranza importanti ħafna fl-Eġittu xi fil-mija ġifiet minn miljun ruħ qegħdin ngħidu. Huma nies kburin bir-reliġjon tagħhom u bit-tradizzjonijiet tagħhom. Għalhekk l-attakk ta' Diċembru kien vjolenti ħafna u premeditat. Ħafna nisa eh, kottiċi kellhom ġew sforzati jbidlu anki reliġjon tagħhom ġew stuprati ukoll. Dan huwa eżempju ħażin għal dawk il-pajjiżi l-oħra illi wkoll huma suscettibbli għal din it-tip ta' violenza l għandna bżonn ta' dialogu tajjeb bejn reliġjoni differenti. Grazzi ħafna. Issa għandna survival. President. Meta ikun hemm qtil minħabba konvenzjonijiet reliġjużi aħna Imma jisna għassin kunu nafu għabdu nejdu, irridu nikkundannawhom dal-latti. Issa il fatt li xaġa bħal dira ġaġġirat fil-vant nofsani, donna issa qed tirrefletti il sitwazzjoni ġenerali u nuqqas ta' rispett għal libertajiet reliġjużi ta' dawk li qegħdin jitolbu xi alla differenti. M'hemmx tolleranza reliġjuża mhix qed tiġi rispettata din għalfejn l-alde iddeċidew il-diskussjoni fuq id-drittijiet reliġjużi eh, fl-Eġittu u fil-Malazja tiġi trattata b'mod separat. Aħna għamilnija għax aħna derilna li dan jrid isir kas b'każ l-Eġittu. Forsi mhux li żjed kas ovju tal-intolleranza reliġjuża, anzi bil-kontra, is-sur tanak. Grazzi President, sfortunatament kien hemm klima ġenerali fid-dinja Islamika biex inżidu il-militanza ġihad immirata lejn komunitajiet mhux Iżlamiċi. Ħafna drabi sfortunatament dan tfisser il-Kristjani, il-Kottiċi li għandhom diaspora kbira f'Londra, il belt il prezenta jena u il-mexxejja tagħhom għalulna il-sitwazzjoni fl-Eġittu sejra tassew lura. Minkejja kull sforz li sar mill-awtoritajiet biex jipproteġuhom is-sitwazzjoni tagħhom qiegħda tiddeterjera u qegħdin naraw l-istess sitwazzjoni fl-Iraq, fl-Iran, fl-Indja u issa anke fil-Malazja. Inna huma qegħdin ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti bħala għal protezzjoni għalhekk nilqa din ir-riżoluzzjoni. Grazzi Sur Tanok issa l-aħħar kellima ħatmur għas-Sur Button għal minuta. Sur Button, grazzi President. Il-persekuzjoni tal-Kristjani fil-pajizi Islamiċi ilha dejja, pajizi bħal l-Eġittu u l-Mediterran għadin jiġu għadin iktar jippersekutaw il-daw n-nis li l-om jiexu għal xerba tal-ef sena. Għanna din il-fasċizmu izlamiku il-qed jippersegwixxi il-minoranzi kristjani u il-mezzi ta' xandir ma jisammitomx l-importanza li jistħolom daw, il-mezzi ta' xandir għandhom jispjegaw l-pubbliku għalfejn isiru dawn, idu jispjegaw min qed jagħmel di persekuzzjoni ċo il- eh, fundamentalisti iżlamiċi u għalfejn qegħdin jagħmlu dan ċo l-ideoloġija iżlamika. Il-pajjiżi madwar id-dinja għandhom jagħmlu pressjoni fuq pajjiżi bħal-Eġittu biex iwafqu din il-persekuzzjoni. Grazzi Sur Batten, issa Kummissarja Cruz. Mr. President, honorable members, the Commission is deeply shocked and il-Kommissjoni jatassew maħsuda b'dak li sar fagħama di fil-Eġittu. U il-til traġiku ta' tlet kristjani kottiċi u Polizija Iżlamiku. L-awtoritajiet jridu jieħdu azzjoni biex isibu min huma dawk responsabbli minn dan ir-reat. Dawk li huma responsabbli jridu jitrasqu qudiem il-ġustizzja. Ek biss nkunu nistgħu nagħtu sinjal ċar li l-vjolenza Eh, reliġjuża mhijiex aċċettabbli fis-soċjetà Eġizzjana. Il-Kostituzzjoni Eġizzjana tagħti il-possibilità li wieħed jipprattika reliġjoni li jrid però nisimgħu illi hemm diskriminazzjoni kontra il-Kristjani Kotiċi u minoranzi reliġjużi oħra. Aħna President, nafu li jeżistu diffikultajiet għal eh, ħafna uh, nies li jkunu anki ikkonvertew għal reliġjon kristjana. Aħna daw il puntu għajimnijom fil-dialogu politiku fl-Eġittu għadin mill-insa nifmu l-gvern qed jipprova jindirizza uħut mill problemi li qed jiffaċċjaw il-Kristjani Kottiċi qed eh, koll ehm, jirranġawlhom il-knejjes u kollox sabiex eh, jipprova jgħin li kristjani kottiċi, però aħna rridu nsibu l-eruq ta' din il-mibeda eh, lejn il-Kristjani kottiċi u neradikaw diskriminazzjoni. Il-kwistjoni fil-Malazja eh, ġiet mill-kwistjoni tal-kelma Allah illi ehm, kien hemm il-qorti fuqha. Il-130 NGO Islamika u anki l-ikbar partit fil-Malazja eh, kondannaw l-attakki li saru wara din id-deċiżjoni li tieħdet mill-qorti u reġa' kien hemm konferma tal-impenn illi eh, l-armonija soċjali u reliġjuża fil-Malazja tinżamm. Il-Konstituzzjoni Federali tajt li l-Iżlam huwa ir-reliġjon tal- federazzjoni imma jistaw jiġu um, ehm, pratikati reliġjonijiet oħra fil-paċi fl-armonija kullimkien fil-pajjiż. Għalhekk aħna qed inħeġġu l-awtoritajiet presidenza biex iridu mal arkam jista' jkun dialogu bejn il-fidijiet differenti mal-reliġjonijiet eh, kollha sabiex ikomplu isaħħu il- uh, ftehim reċiproku u bekk ikun hemm tassew armonija soċjali. Il-Ministeru tal-Intern mal-Azjan għandu il-dmir li jispjega liċ ċittadini tiegħu din il-kwistjoni. Aħna nikkondannaw kull atti ta' intolleranza kontra kwalunkwe persuna minħabba twemmin tiegħu. Sfortunatament, però l-ebda pajjiż huwa eh, immun minn din ħaġa. Irridu illi il-reliġjonijiet u l-komunitajiet kollha reliġjużi jkunu mħarsa mill-oppressjoni u l-persekuzzjoni. Irridu nagħtu l-prijorità wkoll lill-libertà tal-reliġjon u twemmin billi inqajmu din il-kwistjoni pajizi u ma pajizi fejn hemm din il-problema. Irridu nappoġġaw ukoll il-proġetti ta' drittijiet tal-bniedem lokali u nipromovu il-libertà ta' reliġjon ta' twemmin b'mod attiv. Grazzi, Signora Kummissarju. Nalqu issa dan id-dibattitu u jkollna votazzjoni f'nofsinhar. Naddu għal punt li jmiss issa proposti ta' riżoluzzjoni fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina. b'mod speċifiku l-każ tal-Juċċabaw. Issa żewġ minuti u nofs is-Sinjura Weber.